ambulanzi, 250 eh, skola. Għale. Et jindbatu, zjetu iżjed perċenari. Fil-bidu kienet gwerra minar gwerriera, missam ħafna eh, ġellida jiġu minn pajizi differenti. Et eh, zida fil-fiq, Zid il-riskju ta' terrorizmu, stabilità reġjonali u migrazzjoni fil-frontieri tagħna. Rappreżentant tal-ġnus Mawta, Salame, ġi il-Kunsill u għal lebda konflitt għat. Kienet sekk mimlija qatt ma kien hemm sekk spazju bejn il klimf sabiħ u l-azzjonijiet il-Konsil ta' Sigurtà tal u dan intaqa' 15 il-darba biex jitkellem dwar il-Libja u 15 il-darba eh, ma talabx waqfin fil-ġlit. Il-Konsil ta' Sigurtà 15 il-darba imma nisperaw li forsi minnaw fil-tiem ikonna waqfin fil-ġlit sibna li fuq kapaċi jibda l-bira Imma smajna li f'Mosku ma kien hemm ftehim u l-ġeneral Haftar tala minn Mosku minn armata l ftejim tiegħu għal waqfin ta' ġdiet. Repetejna ħafna drabi li l-Ewropej għanna bżon nelbu il-differenzi tagħna u li għanna bżon nkunu iżjed maqudin biex niffaċċaw din is-sitwazzjoni. Il-Ġermanja qiegħda punt li tiddikjara ma nafx hekk iddikjara x'ġa forma kien hemm xi għajdut li għallum jekk ikun hemm talba talba l-konferenza Berlin wara xar preparazzjonijiet fej li aħna ħadna parti attiva biex ikun hemm eh, struttura ta' biex ikun hemm ritorn negozjati politiċi u waqfin fil-ġlied tkun okkażjoni tajba. Il-reprezentant speċjali kien ħajġi eh, għaw il-ġimgħa xi raġ kien għaw eh, mar il-President Michel ma stajniex eh, konna laqqa mal-ġeneral Hafter Kellimna ma' diversi kollegi reġjonali, Eġizzjani, Russi u oħrajn, kulħadd jidher imħasseb li s-sitwazzjoni fil-Libja qed tidħol f'sitwazzjoni ta' bla kontroll. Il-konferenza ħassir il-ħadd Fil-Konsil tkellimt eh, fuq il-Libja fuq l-Iran u eh, appoġġajna l-proċess ta' Berlin, provajna mmorru l-Libja ma' ma ma' stajniex immorru hemm minħabba raġunijiet ta' sigurtà ma nafx hekk inħabba raġunijiet ta' sigurtà jew inkella kien hemm forsi noqqas ta' volontà biex jitqawna. Kien għalhekk kellna nintaqgħu hawnhekk il-Brussell fejn kellna lil sara imma ma kenniex rappreżentant ta' ħalftel. Nissanna <clears throat> mandat mill konsil ta' Farid Barranin biex ninvolvu l l-uħna mal-partit kollha jekk ikun hemm waqfin tal-ġlied u jekk ikun hemm ftehim fuq il-qafas. Allura konna naraw kif ħan nagħmlu segwiment tal-waqfin ta' ġlied u l-embargo ta' fuq l-armi. Ma ma nafx min għamil da forma serja. Et nofqu ħafna flus fil-Libja. 630 miljun taw l-axħar snejnin kooperazzjoni. L-Aġenzija ta' ġusma u l-Unjoni Afrikani eh, setaw javukwaw 5000. U batu l-ura 50 miljon, 50.000 elf migrant. 700.000 mit elf sub-Saharjan fil-Libja u mhux kollha rridu jmorru eh, l-Ewropa. Il-maġġoranza għandhom impik u għandhom għajxin tagħhom u jipretendu li jibqaw hemmhekk. Eh, sakemm il-kondizzjoni jippermettulhom jagħmlu hekk imma jekk il kondizjoni tmur għall u jkun impossibbli li jkomplu l-Libja, allura dak il-każ jipprovaw jisposta eh, għall-Europa ġivri jem għall-arboħra teddida li kunem imbottatura fil-Mediterrani ċentrali fejn il torok u r-Russi għedin fuq qoddim. Ftit ilu eh, fil-Mediterrani ċentrali daw żewġ atturi mhux ma kienu xem. Issa għadu eh, qed imexxu Sitxur ilu aħna konna attivi ma konna waħedna. Eh, għadna mek, għadna attivi, zet eh, attivi l-lum minn sitxur ilu, imma fil-fat il-Russi u t-Torok għandu ħafna, għandhom ħafna influenza x'qegħdin involuti militarment. Mhux direttament mhux bil-forzi armati regolari, ma kulħadd jaf l flus ta' armi qed jiżdied u l-Libja huwa għandu huwa bħal kanser li qed jgħaddi għal saħel. Ħafna minn dak li qed jiġi f'saħel huwa li hemm ħafna armamenti u ġellida li qed jikkontaminaw iż-żona kollha. Rapporti ta' intelligenza jgħidu li ħafna nies mis-Sudan u Sirja għedin jaslu fil-Libja biex jiġġieldu ma' ħajjum għawra. Dik hija situazzjoni. Forsi ikonna ħabarijiet tajba fil-24 sena li jmiss, forsi le, forsi jkun hemm konferenza, forsi le, forsi jkun għafim tal-ġlied, forsi le, ma nafx. Nispera li konna xi opportunità Libja hija pajjiż eh, oni wieħed mill-Zetonja fil-Afrika. Għalla vola kien hemm ħafna snin għandha popolazzjoni żgħira 6 miljuni għandu eh, jkun f'pożizzjoni li jkollhom ħajja prospera. Minn flok qiegħda dieħla fid-disa sena ta' gwerra distruttiva kriżi politika distruttiva. Qatt ma kien ħajkun faċli biex Libja joħroġ minn 40 sena ta' dittatorjat u jisir demokrazija, u jisir demokrazija stabli. Għan eh, ħajkun diffiċli konna nafum maħat ma konna jammaġinaw li kunem katastrofi bħal din. Iżda, tista' dan jista' jmur għallar għall-Libjani u għalina. Jekk aħna ma niprovawx naġixxu biex nwafqu dan il-konflett u jkonna soluzzjoni politika bil-appoċ tal-Stati membri u bil-Parlament jiena għandi kull intenzjoni nagħmel da biex nisperaw li jekk inkunu involuti sew inkunu parti mis-soluzzjoni biex l-Libja tibqa' maquda u nsibu soluzzjoni paċifika għal dal-konflitt. Għax qed ngħidu li m'hemmx soluzzjoni militari. Imma ngħidu li m'hemmx soluzzjoni militari hija ħaġa li konna qed nirrepetu dwar il-gwerra tas-Sirja. U fl-aħħar kienet kien hemm soluzzjoni militari. Ora kapaċi li hawnhekk ħajġri l-istess nħabba li aħna ma rridux nieħdu parti f'soluzzjoni militari nistaħbu uh, wara l-idea li m'hemmx soluzzjoni militari. Ma fil-Sirja soluzzjoni kienet waħda militari imposta eh, mit-Torok u mir-Russi. U dan biddel l-ekwilibrju fil-vant tal-Mediterranju. Ħaġa ħaġa li għandha tħassibna ħafna. Jien m'għandi l-ebda dubju, ħadd ma jkun kuntent jekk fil-kosta fil-kosta tal-Libja jkun hemm bażijiet tan-Navy, Torok u Russi li jikkontrollaw eh, l-migrazzjoni illegali lejn l-Ewropa fuq il-Vant u kif ukoll fiċ-ċentru tal-Mediterran eh, Naħseb f'dan il-ħin nistgħu nitkellmu l-verità u niffaċċaw u nitkellmu dwar il situazzjoni li għandna qudiemna. Nispera ikonna aħbarijiet tajba fis-sigħat li ġejjin. Grazzi. Għaddi l-kelma l-gruppi politiċi differenti l-ewwel wieħed huwa s-sur McAllister. Kollegi, għadna kem smajna, smajnija mill rappresentantoli fil-Libja, għadna nifacċaw traġedija, traġedija militari politika, ħagġa li qed tiġri rib ixtuttana ħaġa li għaddejja ħafna żmien u marċeviċ attenzjoni bizzejt minn mindu kien hemm l-offensiva tal-ġeneral Hafter. xi 280 ċivili tilfu ħajjithom u u xi 150 elf kellhom jitilqu minn djarhom il-waqfin fil-ġlied huwa passil il qudiem ma kif smajna ma nafux jekk ħajkun hemm x'paċi sostenibbli. Il-Gvern Federali u l-Kanziller għal ċerta żmien kien qed jappoġġja inizjattivi biex ikun hemm paċi sostenibli. Konferenza safina fin ħassir il-ħadd Berlin u t-reprezenta kontribut ċar għal dak Għankun ċar para MP. Mux l-ewwel darba li qed nitkellmu eh, dal-konflitt għanna bżon li gwerra ċivili it-tem Libja da tkun pajis soveran u fil paċi jekk nistgħu nistaw naslu għal dak un bat nkun nistaw najnu biex jibnu mill Issa fissem il socialisti Demokratiċi l-Onorevoli Piri, rappresentantoli, <clears throat> jen nishtiq najt li napprezza kemm kont onest mana u kemm kont dirett. għalla volja jiena konti eh, preparajt kon preparajt eh, dikjarazzjoni eh, u minn flok darboħra naqra minn speech nirreagġixxi b'forma immedjata. Ġeneral Halter telaq mill-mejda uh, ta' negozjati ma fermax. Dan huwa daqqa ta' ħarta kbira, daw l-aħħar disa xhur, 280 ċivili u 2000 ġellieda mietu u mieta eluf kellhom jħarbu. il deċiżjoni ta' Turkija qed wassal qed li huwa forma ta' ġlied ħajdilu eh, uh, by proxy. U għanna bżon nevitaw iżjed ġliet. Jena nirringrazzja għall-isforz li għamilt l-aħħar nispera li tagħmel kollox kull ma tista biex ikun hemm formalizzazzjoni tal-waqfin fal-ġlied u l-implementazzjoni tiegħu. Il-konferenza ta' din il-ħadd hija ħaġa importanti u nisperaw li issir Argument, il-poplu tal-Libja għandhom bżonn li kollhom ġejjini ta' paċi u rekostruzzjoni, għalhekk li qed niċċaqlqu. Issa naddu għal kellim li jmiss li huwa l-Onorevoli Nart. Dak kollu li għat naqbel miegħu, imma dak li ħaġa tissorprendija sorpriża tagħna għax kwalunkwe persuna li kien jisma' lil dawk li qegħdin hemmhekk ikun njaf, kien ikun njaf li traġedija tal-ġaqi la teżisti disa snin. Allora, eh, kienet evidenti li dak kienem kontradizzjonijiet fil-ftejm ta' eh, sivat bej zewġ poteri kun eh, jisma Sarras u ħafta Sarras ma jirreprezenta l ħat F'dan il-parlament smajna l-legalità li, li fil-Libja ma teżistix. U kull ma minna huwa eh, nisimaw il-rappresentanti ta' xarrax li jitkellmu għal-Libja. Libja titkellem dwar dak li jiġri hemmhekk bħalissa. Jiena kontra l-gwerra, imma nibza li l-ħabarit ħajmorru mill ħazin għall-ar. U l-waqfin tal ġlid hemm sbalanċ fuq hemmhekk li muxħa u temmuħ bil-klim sbieħ. Jieqaf eh, biss jekk l-Unjoni Ewropea taġixxi bis-sejta Turkija u Russja qegħdin hemmhekk għax l-Ewropa qatt ma kienet hemm. Għax aħna konna fil-legalità eh, metafizika ta' fajjesa saret u ma rajniex ir-realtà. Għandna bżonn azzjonijiet verament veri, effikaċi u diskreti. U Franza eh, u l-Italja jagħmlu jridu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 fil-Libja l-Unjoni Ewropea f'dak il-każ jiddispjaċi ehm, ehm, jitkellem jitkellem u ma ebda sforz biex ikkoordina bejn l-Istati Membri u bekk il-Sur Borrell jekk Meta nesternalizzaw il-ġestjoni tal-frontiera tagħna U r-riżultati diżastrużi ta' dan huwa l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Libja. Aħna responsabbli, kulħadd huwa responsabbli hawnhekk għad disastru umanitarju fil-Libja. Qatt ma jkun tard wis sur Borrell illi nimplementaw verament il-valuri Ewropej tagħna fuq il-, -il fl-arena internazzjonali diplomatika nistgħu nieħdu azzjoni u e, e, nintroduċu l-waqfin fil-ġlied, ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem, l-appoġġ għall rifuġjati u migranti, għad fada żmien biex inresqu alternattivi għal approċċijiet umanitarju. Issa l-kellim li miss frisko għal minuta. President. Sur Vice President Borrell huwa miktub fil-fitħul ta' dan il-Parlament 51 miljun Ewropej votaw għax iridu jaraw il-Parlament jaġixxu fuq is-sigurezza u d-difiża tagħna, id-difiża tal-konfini tal-frontiera tagħna tal-Ewropa, is-sigurezza tal-ċittadini tagħna. L-Unjoni Ewropea tara filli illi daħlet fil-2011 fil-Libja un bat fil-2020 deċidit li kienet eh, fallit. Eh, min deċida li kunem stant tbattija fil-Libja? illi fejn naraw fil-Turkija, Russja li qed jaħdmu waqt u naraw l-Arabja Sawdita ċina li qed jaħdmu warajhom Eh, wara 70 sena ta' konverġenza eh, eh, politika fuq il-so interna u xejn fuq il-politika barranija għax l-Europa hija l-Mediterran jew inkella tispiċċa miex l-Europa. Il-kelim li mess. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин върховен представител. Уважаеми колеги! Grazzi, President, rappresentantoli, kollegi, ħadd f'din il-Kamra qed jitkellem biċ-ċar, qed jgħidu l-verità. Ħadd m'għandu interess fil-Libja, il-ġlieda bejn il-Sarax u il-President Tork Erdogan jinkludu mhux biss it-tpoġġija tal-truppi Torok fil-Libja, il jaġixxu kontra ċipru, l-Izrael. U l-verità hija li Saraċu Erdogan issa qed jiċaqalqu l-iżamisti mis-Sirja Libja dawk li ġildu fil-gwerra mdemmija fis-Sirja issa jitlu fil-Libja. Libja taħt Sarraj Erdogan qed tinbidel f'pajjiż fi żminijiet qodma ħafna antiki. Il-kelim li miss, grazzi ħafna President, kollegi. Attualment qed naraw il-waqfin eh, fil-ġlid fraġli ħafna fil-post fil-Libja. Għanna bżonn ta' soluzzjoni politika serja fl-2011 il-NATO tefal bombi fuq il-Libja u għat Gaddafi. E, mexxej totalitarju, il riżultat kien kaos, il-gwerra ċivili u tip ta', ta, ta gwerra bil-proxy. Issa għandna gwerra differenti bil-partijiet differenti hemmhekk setat reġjonali u anki superpotenzi dawk li qed iħarsu lejn il-gas, lejn il-żejt, il-ġeopolitika kif jistgħu jżidu l-influenza tagħhom iżda dan ifisser il-mowt tal-nies tal-post u l-Unjoni Ewropea fuq xi qed jiddiskutu qed jitkellmu dwar ir-rifuġati. L-istati membri qed jaħdmu mal-gvern ta' Sarraġ illi jaħdem mal-militar biex jimmiraw il-rifugġati fuq il-kosta u jżommuhom il-bot mill-Ewropa. Għanna nwaqfuh dan m'għandniex nespertaw l-armamenti lejn eh, partijiet fil-Libja, il-setat barranin għandhom jirtiraw mill-pajis u bekk biexu għal paċi dejjem fil-Libja. Il-nies iridu l-paċi mhux iżjed gwerra u eh, telli għal armamenti. Dak m'għandux ikun il-każ eh, fil-Libja u la' u feb, febda post. Mela, kelim, grazzi l-kelim li mistik għal-avam, għal-avanos. Grazzi. l-Unjoni Ewropea eminjajt, ija hija assenti iżda flimkien mal-Unjoni l-Istati Uniti u nato għandha għandhom anki l-responsabilità eh, għall-intervenzjoni u il-tifrik tal-Libja. Il-konsekwenzi kienu distrastruzi għal-nies, il-kompetizjoni bejn il-NATO, il-ċina, il-Russja u l-involviment tal-Turkija u l-Eġittu eh, u pajizi oħra biex jikontrollaw l-enerġija waslu għal iżjed tensjonijiet fil-Libja u fil-reġun u bekk dan l-ambjent perikolus ħafna għal nies hemmhekk il- il-torok u il-ftejim bit-torok għet jiprofaw um, jaqsmu pajis anki fil u bekki kompjaċenza mill-gvern falla l unjon Ewropea taħseb li Turkija hija mseba strateġika u qed iżidu il-tweġiba għandha tkun waħda popolari um, Eh, koordinata nissiltu biex ma jkonniex bidliet fuq il-frontiera u bl-assoċjazzjonijiet imperjalisti biex najxu fil-paċi u jkollna d-drittijiet tagħna Il-kelim li mis għanna l-verġi ta' Berlin, nittamaw li konna rizultati pozitivi, jina għamilniċ pozittiva. L-Europa sissa kienet inesistenti, eh, inesistenti l-Unjon Europea u kienem il-pajizi eh, singoli tal-Unjon Europea li kellom xie influenza jizda ma' appoġġawx il-rappresentant oli ma' kienxem inizjattiva politika. Il-rizultati li jatnaraw u ma' Russia u Turkija illi jigarantixu situazzjoni sitwazzjoni mhux biss fil-Libja iżda fil-Mediterran kollu kemm hu bir-riski li kull ma jmur qed isiru iżjed serji fil-gwatt ta' terrorizmu wieħed jista' jaħseb dwar l-immigrazzjoni sakemm ma nsolfux il-problema fil-Libja u mbagħad hemm il-problema kbira tal-enerġija għal-ftehim bejn it-Turkija u l-Libja illi qatal barra l bija tal-Ewropa ma mhix sejra fid-direzzjoni tajba għanna l ismet li għandu li rrit eh, ikollu l-Italja u pajizi oħra li rrit jizgura l suffiċenza eh, fil-enerġija. L-Europa għanda tġilet anki biex eh, tizgura l suffiċenza tal-enerġija tal-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea a mostani vitáink a venezuelának és a befejezése 23 óra 40 re Mela, eh, kollegi, eh, isir tard u sendumu biex biex nlestu bekk se nisospendu l-proċedura ta' kaċ tiegħi fuq dan il-punt għallejla u bek naddu għal-essendi sur Kozzolina, l-onorevoli Kozzolina. Mela nsegwu b'attenzjoni l-iżviluppi kif intqal mill-rappreżentantoli l-Viċi President bl-ikbar onesta kif intqal. Eh, minuta wara minuta il-ħabar li ħaftar eh, issa ddeċida li se jipparteċipa f'Berlin nhar il-ħatu, aħna mħasbin nisimgħu dwar riskju li dwar li eh, kemm aħna ehm, inutli u bekk l-unika possibilità li għandna hija il-politika u ma nix noqdu l-ura mill namlu l-politika, għanna l-anijiet ċari, nirrinforzaw l-azzjoni politika, diplomatika, niżguraw it-twaqif tal-ostilità u l-waqfin fi ġlied nippermettu l-konferenza ta' Berlin li impoġġu fil-post għajnuna għal-Libjani li għandhom għandhom bżonn, speċjalment il-vitmi u t tfal vittmi ta' gwerra noħolqu l-kondizjonijiet politiċi u istituzzjonali biex nirrinforzaw l-integrità u s-sovranità sħiħa tal-Libja u ndaħlu fis seħħ forza bħala deterrenti. U naħseb li jridu konna qawwa biex eh, għad-deterrenza biex najnu għal dialogu u l-paċi għaxe maħniċ se naslu bil-azzjoni diplomatika biss jekk ma jkonniex fil-post tip ta' konferenza Ewropea u ma nħallux il-post tal qawwiet oħra istituzzjonali u politiċi. Naħseb li dan irrit ikun il-xogħol tagħna f'dan il-moment diffiċli ħafna. Dan għanna rwol fondamentali għal-ġejjeni tal-Europa hawnhekk, għanna eh, loba deċisiva hawnhekk fil-Libja għal-ġejjeni stess tal-Europa, tal-Europa kollha kemm u ma tistax tkun illi tintlab mill-stati partikolari bħall-Italja eh, u Franċa. U dan huwa dak li għandna x'damlu ninkoraġixxu l-Viċi President Borrell biex biex wettaq dan ir-rwol bisħiħ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 sredozemske poti, na kateri kujejo dobičke edina organizirane. Libja eh, saret il-post tal-kriminalità organizzata eh, u dan qed isir għall-infern it-Turkija daħal għal din l-avventura ta' riskju dan imur kontra l-interessi strateġiċi tagħna fil-Mediterranu kif ukoll fil-Libja l-intervenzjoni Turkija u l-intħil tal-Russi eh, in konsiderazzjoni kif ukoll il-manovri militari fl-Eġittu nistgħu naraw illi dana jista' jwassal għal flashpoint reġjonali fuq il-ladba tad-dar tagħna. Irridu il-partijiet fil-Libja irridu jisegwu waqfin fil-ġlied dan għandu jwassal għal proċess politiku li jwassal għal paċi u stabilità fil-pajjiż u fir-reġjun ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna għal kelim li miss għanna li sur Erik Markart. Grazzi ħafna. Grazzi li sur Borrell ukoll għal l istqarija tiegħek u għall l-isforzi tiegħek biex tibni l-paċi fil-Libja ħadd ma jemmen li se jkun faċli li jġib il-paċi fil-Libja iżda naħseb illi iżjed jista' jsir peress li l-2014 mill-2014 tant n nies jmutu fil-Mediterran. Dawk in-nies setgħu jiġu salvati. Tkellimna man nies illi ġew salvati fl-ibra u tara li mintom mhumiex qed jiġu trattati bħala eh, bnedmin fil-Libja jiġu trattat mod inuman. Aħna fl-Europa qed nikontribwixxu għad diffikultajiet li dawn in-nies jiffaċċaw meta jkunu qed jaħarbu għal ħajjithom mill-gwerra. Ehm, u aħna qed nisforzawhom imorru lura qed naraw militari li qed eh, jimmiraw ehm, dawn il-bastimenti tal-salvataġġ fuq l-ibħra aħna għanna nsalvaw in-nies li sejjer u nisa nevakwaw in-nies niżguraw iżjed salvataġġ tiftixu salvataġġ fil-Mediterran. Ekk għandna nagħmlu fl-Ewropa. Grazzi ħafna kelim li miss Jeri Marjani għal minuta minn ID. Grazzi ħafna l-qawwiet tal-ponent intervjenew fil-Libja għaskapitu ta' dak il-pajis, għal-viċini, għall-Afrika kollha kemmi u għall-Europa kolla. l iskjavitu eh, eh, huwa komuni Muhammad Gaddafi eh, spiċċa iżda rajna illi situazzjoni daret tal-lar. U fil-post hemm il-kaos. Il-konflitti bejn Saraġ u Haftar illi ħaftar dar mal-kapitali kollha tal-Ewropa il għawit speċjali ta' torok daħlu fil-reġa daħlu fil-ġlieda u aħna l-Ewropa noqogħdu bil-qeda mal-Erdogan illi kontrolla l-flussi migratorji fl-Ewropa. It-Turkija, l-Libja mit-Turkija u mill-Libja kif nistgħu nibqgħu daqshekk innoċenti biex ħallejna sitwazzjoni wasal għal kifini. Jekk aħna assenti mill-Libja, nistgħu għalmen nkunu preżenti fl-Unjoni Ewropea biex naħinu s-soldati Franċiżi li huma l-uniċi fis-saħħel li qed jiġġieldu l-Iżlamisti. Il-kellim li jmiss. Sur Frankos, jina nirrapprezenta Greċa unek u rrit insemmi l-involviment tal-Turkija fil-Libja u ma nafux xinu ma l-anijiet taħħom għaw xaħat unek li jemmen dak li Erdogan et jajt tal-istat ta' dritt ħarsu lejn il-passat tal-Turkija tistaw taraw biss reati il-massakru tal-luf ta' kurdi fis-Sirja il-ksur tal- uh, tal-frontieri nazjonali fil greċja u jissat jibatu munizjonijiet u l-armamenti f'dak ir-reġun. U bekk irridu nifmu x'qed jippruvaw jagħmlu qed il-ksur tal-IZ tal-pajjiżi li huma membri tal-Unjoni Ewropea. Meta l-Unjoni Ewropea, meta l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea meta se mhix se tkompli tajn l-Erdogan. Sur Karzaldo, grazie President l-ftej il-laqal biraħ tal-sarraċ u ħaftar jibat zewċ messagġi ċari. l għol net, e, meċ bizzejiet, maħdiċ bizzejiet għawin u maqodin minn kajja li stati membri koll e, ebda azzjoni li kienet ta' soluzzjoni u tlifna dan ir-rwol Ir-Russja Turkija ħaddu dan il-post daħlu fil-dinamiku tal-konflitt Libiku biex jisegwu l-aġendi tagħhom. mbagħad kien hemm waqfin fil-ġlied eh, temporanju l-ar aħbar ma ġiġ konfermata li ħaftar ma rridx jiffirma. Jekk irridu inwaqfu li jkun hemm problema fuq il-frontieri il, il tagħna rridu niżguraw li jkun hemm Berlin eh, konferenza fil-Berlin ikonna fuq il-mejda u l-intervent tal-ġus maquda u mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u anke frikot tal- u anke pajjiżi pat-Tunezija, l-Aġerija u kull min għandu l-interess tal-Libja. u b'dan il-mod biss ikonna newtralità u kapaċità illi niproċedu għal rinifikazzjoni u insarmaw il-milizzi illi saru wara l-intervent tal-2011. Grazzi ħafna sur Viċi President għandek il-karta l-blu. Inti taċċetta? Iva, tista' titkellem. Nirrispetta l-opinjoni tiegħek. Jiena niftakrek mill-parlament ta' qabel, jiena nafek sew. E- e- nishti nikseb l-opinjoni tiegħek biex is-Sur Borrell jisma' fil-gwad ta' reġim fi Tripli. Dawna daħlu fiftejn ma' ma' Erdogan fuq il-bażi ta' dan, it-Turkija kisbet fil-Vanta Mediterran zona esklusiva, ekonomika esklusiva. Turkija jista' jkollha jiżet mal-Kosta Rika eh, f'dan il-punt. Is-Sur Berrell, x'suppost jagħmel biex jiġġielet u din l-aggressività minn ħata Turkija eh, għax qed jitkellmu li se jibgħatu l-bastimenti għar-riċerka f'post li jinsab fil-territorju sovran tal-Greċja eh, Aziz eh, Kostas. Dan il-ftejn tal-Turkija fil-Libja eh, mhix sejra fid-direzzjoni tajba, ġit kritikata ħafna, hija kontra l-interessi leġittimi tal-Stati membri bħal pereżempju Greċja u bħal Ċipru wkoll u ma naħsibx li din l-imġiba hija tolerabbli minn pajjiż kandidat għal asħubija għall-Unjoni Ewropea. Jidir li li dan il-konflitt et jizdit fit-teatru libiku fil-lejn eh, ġlida tal eh, awiet ġeopolitiċi u dan għandu jkun evitat huwa fondamentali l-Unjoni Ewropea tkun iżjed preżenti jien għandi fiduċa fil-azzjoni tar-rappreżentantoli biex niżguraw li f'Berlin jiġu diskussi eh, il-punti sodi u tgħaddi lejn il-reunifikazzjoni tal-Libja qabel ma tkun ma jkun tard wisq. Grazzi ħafna. Il-kelim li miss sur Nera ma kis mill-PPE għal minuta. Grazzi. Mela jiena smajt bir l-analiżi li saret Mr. Borrell u għandi ngħid li Aħna hawnhekk maħniex analisti, aħna politiċi u rridu deċiżjonijiet bħala politiċi m'għandniex nibqgħu spettaturi u nħarsu lejn l-affarijiet kif jiżviluppaw għandna nintervjenu. U nagħtu soluzzjonijiet għax ċittadini hekk irridu għax huma mħasbin fil-gwatt tal-paċi fil-reġun u mill-analiżi ta' Sur Borrell ir-Russja u t-Turkija huma s setat sovrani fil- fil-reġun u għaliex dan ġara għax aħna ħallejna vacuum u ma daħlu dan il-vojt, Sir Barrel se jieħu inizjattivi biex iġib il-paċi fil-post aħna se nappoġġaw Mista l-problema u l-inija turkija l-imġiba ta' Turkija qed toħloq kondizjoni fejn u sitwazzjoni fejn aħna timwaqqaw il-valuri tal-Ewropa u nistgħu naraw li huma jridu jieħdu l-direzzjoni tagħhom. Kif nistaw eh, ikonna dubji li qed ikunu provokattivi hawnhekk u qed ħeġġunna nipprovaw insibu eh, insibu l-paċi rridu nuru bħala l-Ewropej li aħna preżenti fir-reġun. L-Onorevoli Pikkula għal minuta. Grazzi, Signor President Illum qed nitkellmu dwar tema illi hija ta' importanza estrema l-Unjoni Ewropea, però illi iddalmet mill-xenarju li hemm fl-Iraq u l-Iran. Bħalissa ninsabu f'sitwazzjoni fejn it-Turkija li hija formalment alleat tan-NATO qed jikkoordina azzjonijiet ma' pajjiżi fil-viċinat tagħna e, u r-Russja hija attiva wkoll u sistematikament tkikser id-drittijiet marittimi internazzjonali. E, talba għal waqfin l-isparar falliet u ma nistawx insibu politika komuni fil rigward ta' trattament ta' situazzjoni fil-Libja. Intervent militari mhux se jkun jista' jsolvi l-kaos li hemm fil-Libja, però jista' jżid dak il-kaos. Il-kontribut tagħna ma jistax e, jirreferi biss għal politika ta', e, ta sigurta u difiża. Irridu nħarsu lejn il-viċinat tagħna il-kooperazzjoni ma l-istati ma NATO rrit eh, ikun prezenti u koll. L-onorevoli Zimniuk, president, il-soldati li ndbatu lejn il-Libja u ma parti mill-loba ta' Erdogan ma l-Unjoni Ewropea huwa qed jipprova jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu eh, fuq l-adba tal-Unjoni Ewropea. Ejja nkunu realistiċi, aħna mhux qed jirnexxielna niġġestjonaw il-kriżi migratorja, mhux qed niddeċiedu fuq il fluss migratorju mill-Balkani. Dak qed isir kollu minn Erdogan. Erdogan jaf kif jista' jeddidna bil-influssi migratorji U issa rajna dimensjoni ġdida u qed juża l libja u qed jipprova jikkontrolla dan il-pajjiż illi huwa pajjiż ta' tranzitu ta' dawn l-immigranti illegali lejn l-Ewropa. Erdogan et eh, jagħmel l-Ewropa aktar suscettibbli għal eh, sitwazzjoni fil-Libja rridu noqogħdu attenti biex inkunu player eh, eh, eh, li huwa tajjeb biżejjed biex jilab f'din il-logħba, rridu naraw li konna protezzjoni tal-frontieri tagħna darba dejjem. Grazzi. Issa għandna kellim għal isijar l-onorevoli fidanza għal minuta u nofs. Grazzi President, il-gwerra bil-proxy fil-Libja turi għal darba oħra l-inkonsistenza tal-Unjoni Ewropea fil-kriżi internazzjonali u l-intervent sinċir tal-Sur Borrell illejla huwa xej għajr monument tal-impotenza assenza minħabba l-arroganza ta' xi gvernijiet bħal pereżempju tal-Franċiżi fil-2011 kellhom ehm, kellhom sem bla skrupoli u waqt li Turkija qed tidħol bil-pjaniet tagħha żewġ passi minn fejn insabu aħna anki l-gvern taljan qed joqgħod lura wis u huma impotenti waqt li nazzjonijiet il-kbar qed jitfaw l-influenza eh, li kellna għalina l-ubek fada ftit jien biss biex nevitaw katastrofi. Johannes Lagos, Johannes Lagos. L-Onorevoli Johannes Lagos. Grazzi ħafna, Signora President. Jina sorpriż u rrabjat Fir gwarta dak li smajt mill-Onorevoli Borrell, u meta li Russja u Turkija qed imexxu r-reġjun. Meta nitkellmu dwar Turkija dwar qed nitkellmu dwar stat li għandu dem fuq idu ta' miljuni ta' persuni innoċenti minn ħafna pajjiżi. Issa qed ninjoraw is-sitwazzjoni qed nagħmluha daqslek jieku mhijiex preżenti huma daħlu biftejim mal qattil ma' Erdogan u nafu li kienet juża truppi tal-ġihad issa jgħed fil-Libja l-ura l-problema hija aktar viċin tal-Ewropa u aħna qed ngħidu li qed nirrikonoxxu dan il-gvern li hemm fil-Libja dan huwa inkonċepibbli bħalissa. Mm, eh, konferenza li se ssir ftit ġranet oħra f'Berlin se jkun hemm Alġerija u persuni oħra konċernati u l-Greċja miex mm, se tkun involuta, miex se tkun mistiedna mandiġ dritt donna li eh, tiġilet kontra eh, s-situazzjoni. Aħliex aħna dejjem qed nappoġġjaw it-Turkija, aħna mhux se nħallu l-affarijiet jibqgħu kif huma mhux ħanieqfu se nkomplu niddefendu l-pajjiżna b'kull mod possibbli. Għal ċerta nies li jżommu rashom l-isfel tridu żommuna f'moħħna minn issa l qoddim Grazzi zommu mal-ħin tagħkom. L-onorevoli Karasal Pepe, Viċi President Kjoġbuk. Viċi President, qed isir aktar u aktar ċar fid-diskussjonijiet tagħna illi aħna qed niffaċċjaw ħafna konflitti madwar id-dinja illi aħna m'għandniex rwol attiv fihom minkejja li dawn il-gwerer dawn il-konflitti jinsabu fuq l-adba tagħna. Qed naraw e, tamiet tan nies li jitfarku m'għandniex e, riżoluzzjonijiet politiċi minix qed nara pjan politiku ċar, inizjattivi Eh, Il-Libja turina bitċar eh, li qed naraw dan il-punt. Għanna problema bl-azil, l-immigrazzjoni, l-viċinat, l-CFSP. Qed naraw kif eh, qed jirriżulta dan kollha mhux biss fil-vant nofsan ismajna dak li qed jiġri fl-Iraq nafu li r-Russja involuta um, bħal ma kienet fl-Ukrajna. Issa għandna opportunità fis-summit tal-Berlin fil-weekend fejn se nippruvaw nimplementaw inizjattiva Ewropea nikkontrollaw is-sitwazzjoni u jekk joġobkom ejdulna illi se nkunu effettivi u kapaċi li nagħmlu xi forma ta' azzjoni fil-Berlin. Grazzi. Anna Marija eh, għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna. Grazzi, eh, Sur Borelli, tiddeskrivejt is-sitwazzjoni fil-Libja bħala intollerabli għal ċivili li qed jgħixu fil-Libja. Huwa perikolus meta tħares lejn l-istabilità reġjonali fil-Maghreb ma inti semmejt dan huwa perikolus għas sigurtà Ewropea wkoll. Manna ksur ta' drittijiet tal-bniedem massivi, l-immigranti qed jiġu traffikati u e, jinqatlu, jisparixxu, l-attivisti wkoll qed jgħinu qed naraw nisa li qed jiġu trattati ħażin mir-reġim eh, eh, Libjan m'hemm l-ebda soluzzjoni totalitarja jew politika. Issa eh, torok ir-Russi u l-involviment Eġizzjan jimplika l-soluzzjoni militari hija miexja f'dik id-direzzjoni u din miex id-drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea għandha rwol kbir fl-arena ta' drittijiet tal-bniedem, għandna bżonn dialogu l imsieħba kollha u rridu nippromovu demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Grazzi ta' xogħol li tagħmlu. Grazzi. Michel Asima Kopolu, paranċoja. L-onorevoli Asima Kopolu. Kollegi, din huwa obbligu u bżonn għalina biex namlu xi ħaġa dwar l-iżviluppi fil-Libja. Illa għaliex xanħa nkella nsofru il-konsegwenzi. Allura nilqaw eh, din il-konferenza li se tiġi organizzata, eh, naraw li Turkija tinsisti eh, fil-ħidma bażita dal-memorandum li għandhom u issa eh, telqu minn madwar il-mejda ta' negozjati. Allura dan il-ftehim dal-memorandum bejn Turkija u Libja imur kontra il-liġi internazzjonali u musajtina l-ebda eh, riżultati vinkolanti. Allura Sur Morel se jkollok tinsisti ma' Saraġu Erdogan illi huma ħassru dak il-ftehim u dan sabiex juru xi forma ta' negozjati ta' paċi il-qoddim u dawn il-provokazzjonijiet ripetuti mhux biss jeddu il-paċi iżda l-kredibilità wkoll tal-Unjoni Ewropea kemmi issa u fil-futur. Grazzi. Perce, elnézést kérek, Grazie, Presidente. Grazie. President? Is-sitwazzjoni l-kriżi fil-Libja u rrit eh, l-inegwatezza tal-gvern eh, taljan eh, u dan kollu beda meta Gaddafi tkisser 10 snin ilu. Minn 10 snin ilu law, <coughs> l-Unjoni Ewropea trepeti l-azla, ħallit lakuna, ħallit vojt u Russja u l-Turkija imlew dak il-vojt. Ankara bħalissa eh, tiżomm ċwivet biex tidħol fil-kultur mediterran u l-Libja hija ta' eh, interess kbir strateġiku u enerġetiku għall-Italja. Allura waċar li l-politika barranija mhijiex adegwata hawnhekk kena konferenza f'Mosca u f'Ruma li seta ġi eh, firmat f-tejn hemmhekk, però issa rridu naraw jekk dan u jista' jkun pass l lura fil-politika barranija. Grazzi. Lei Alto Commissario Vicepresidente. Commissario li Vici President inti ġustament illi L-affarijiet fil-Libja eh, mixim mill-ħażin għall-ar. U fid-dibattitu tagħna tal-lum qed naraw li ekku huwa Erdogan u Putin illi qed joħolqu il-mudell tagħhom fil-Libja. Rridu nelbu l-unanimità li hija rikjesta mill-Istati membri li ħafna drabi tixxekkilna mill-azzjonijiet dak li qed jiġri bejn Haftar u Sarraj mhuwiex qed jgħin il-kredibilità tagħna. Jiena naqbel eh, mal-bżonn ta' dialogu iżda sfortunatament l-intenzjonijiet mhumiex hemm. Huwa urġenti illi aħna naġixxu illi ndaħlu embargo fuq l-armi immedjatament nfakkarkom eh, fil-klim ta' John Kennedy għat ma nistaw nkunu qed nibżaw minn negozjati, però ma nistawx ninnegozjaw fil biza lanqas. Grazzi. Eħt ehm, persa, paranċo Imran. Grazie Presidente. Grazzi. President fil-Libja minkejja li għanna numru ta' eh, dikjarazzjonijiet Eh, L-Unjoni Ewropea deċidiet ma teħux deċiżjonijiet u ħallit il-Bashar għal-Assad eh, u l-Amerika u Turkija biex jieħdu l-passi. Eh, L-Eġittu u Turkija qed ikollhom impatt ikbar minna u bħalissa l-gvern qed jirċivi aktar appoġġ minn Erdogan għandna veterani ta' gruppi ta' ġihad li għedin prezenti li hija situazzjoni li qed tikkul ma jmur tikber u qed tiddeterjora u tiddestabilizza r reġun fil-Libja. U teddet kummerċjanti il-kummerċ propju anke inkluż dawk Taljani eh, fir reġun Rajna u koll li l-staff tal-ġnus mawda u koll u ma jafu li situazzjoni xini u jafu li l-ċentri ta' detenzjoni jispiċċaw fidejn il-traffikanti u il-situazzjoni hija prova tal-falliment tal europa fir-reġjun. Grazzi. Grazzi, Grazzi, President. Sur Boral. Is-sitwazzjoni kruċjali fil-Libja ma tistax ma temozjonanix. Kważi kważi qed idur f'sitwazzjoni oħra bħas Sirja għaliex pajjiżi bħal Turkija għandhom l-intervent tagħhom hemmhekk u l-influenza fuqhom. Eh, daħlu saqajhom u aħna sempliċement qed inħarsu ma nafux ħanqabdu nagħmlu. Aħna donna qisna qed inċabċpulhom f'dak li qed jagħmlu. intom taħsbu illi titieħed titieħed deċiżjoni fil-Berlin eh, se tkun xi ħaġa illi se terġa' tħalli situazzjoni f'idejn il-Turkija, rridu nħarsu li l-possibilità ta' eh, violazzjoni ta' ksur ta' liġi għal darba oħra mid-Turkija eh, fir-rigward tal-azzjoni tagħha. L-Unjoni Ewropea sur pare ma tistax tibqa' lura f'dawn l-iżviluppi. Grazzi.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 tal-mina rajna tmim ta' dittatura fil-Libja u tamajna il u l-istabilita se tirrenja minn dak narlem. Jina eh, mort kemm il-darba f'dal pajis eh, appoġġjajt is-sitwazzjoni, però dittatur wieħed eh, sempliċement ħa postu il-keos li hemm fil-pajis li ma nistgħux nikkontrollaw u f'daqqa waħda issa qed naraw dak il-vojt, dak il-ħmar il-lejl, sitwazzjoni li tirrikjedi waqfien <coughs> mill-isparar li hija rikjesta mill-partijiet kollha sabiex ikonna soluzzjoni politika fit-tul. Jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea jista' jkollha rwol ħafna akbar, rwol illi jiffoka fuq prinċipji fundamentali bħad drittijiet tal-bniedem ta' ċittadini tal-, tal Eh, Libja. L-Onorevoli Jordan Bardella. Grazzi ħafna, eh, Signora President. Qed naraw l-assenza tal-Unjoni Ewropea eh, xirwol kellna fis-Sirja, xejn. Issa x'qed jiġi fl-Amerika u l-Iran xejn u s-sal darbohra fil-Libja. Eh, Turkija u Russja qed jagħtu il-provi tagħhom bħala imsieħba strateġiċi. Issa numru ta' pajjiżi meżitawx biex iddaħlu il-Libja fil-keos li tinsab fija. Numru ta' eh, pajizi li ħadmu eh, Sur Barroso li kien president tal-Kummissjoni dak iż-żmien Eh, talab il-Gaddafi u kol jitwaqaw. Dan kien pajjiż żviluppat sew Afrikan u dan wassal għal waqa ta' dal-pajjiż. U għanna bżon diplomazija eh, u eh, fl-interess tan-nies li hemm fil-Libja.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 Taqbel ma ċerta affarijiet li għattu, ma ċerta affarijiet uħra, ma idat fl-arja. Tajdu l-Erdogan biex jikkanċella l-ftejmti li għandu, ma saraġ u xiex. Problema li ma konniex ma' fuq il-Libja. Dik hija l-verità. kena pożizzjonijiet differenti dwar il-Libja. U issa qed inħallsu l-prezz ma konniex kapaċi nofru approċ politiku tal-istati kollha. Huwa veru li kif diversi għalu li jom li Turkija għandha rwol, jew Russi għandha rwol. Imma l-di hija għal verità L-aħjar l-aħħar aħbarijiet li għandna huwa li Haftar mhux firma il-waqfin tal-ġlid għaxin kella da jirrikjedi li li jaqblu mal-ftehim bej Saraġ u Turkija. Imma li jkun l-ispost li jkun Berlin is-Sunday. Ġifiri, aħbar tajba li ħajkun memmek fi Berlin, imma aħbar ħazin għal mhux ħajkun hemm waqfin tal-ġlied. U hemmhekk forsi forsi jkollna nistgħu nieħdu l-ewwel pass għal ftejn politiku. Intkom kapaċi li segwejtu d dikjarazzjonijiet li, li aħna tajna dwar il-Libja minn rappresentantu nisperaw fil-Berlin ikun hemm possibilità li wieħed jasal għal ftehim bejn il-partijiet u hekk ikonna nittrattaw l-implementazzjoni ta' ftehim li jirrikjedi zoċ affarijiet biħed L-ewwel li jkun hemm monitoraġġ tal-waqfin ta' ta' ġlied u li jkun hemm kontroll tal-armamenti. U nagħmlu proposti żied konkreti biex l-Ewropew jkunu iżjed involuti biex jagħmlu da' żewġ smerijiet u mbagħad naraw jekk għandniex volontà biżejjed biex naġixxu flimkien u nibdew periodu ġdid ta' involviment mal-Libja. Dak huwa kull ma nista' nagħti ngħid issa. Affarijiet oħra ġa ah, ġew ittrattati minn diversi kelliema u ma nistax nirrispondi kull punt wieħed wara l-ieħor. Fil-qosor, jekk ikun hemm ftin f'Berlin, it-tieni ikun hemm fin tal-ġlied, u mbagħad naraw jekk hemm volontà politika tal-Unjoni Ewropea li tkun iżiet involuta fuq il-kwissjoni tal-Libja. Grazzi tal-kummenti tagħkom. For your comments. Grazzi rappresentar l-kommenti u hekk għal dan id-dibattitu. Naddu issa